komplu bis-sessjoni ser naddu għal punt illi għanna il-punt li jmiss fuq l-agenda tal-lum. Dan huwa dwar l-elezzjoni tal-Viċi Presidenti tal-Parlament Ewropew. Jina ċevejt dawn l-ismijiet ta' kandidati għal din il-kariga. Robert Angelilli, Koch Merin Silvana. Kratza Tsagaropoulou, Rodi, Lambrinidis Stavros, Macmillan Scott Edward, Martinez Martinez, Miguel Angel, Pitella Giovanni, Rod Berend Dagmar, Rouček Libor, Schmidt Paul, Vidal Quadras Alejo, Wallis Diana, Wieland Reiner. Mamy więcej niż 14 kandydatów. Tym Għanna ktar minn 14 il-kandidat għal din il-kariga. Iżda għanna biss 14 il-post għal viċi presidenti għal daqstant naħseb illi nistaw naddu għal votazzjoni. Dan huwa l-ewwel round ta' votazzjoni. il-persuni li ser jikkontrollaw il-votazzjoni ser ikunu dawk illi kellna fil-votazzjoni tal-president. Għal daqstantek joġobkom imxu lejn il-kaxxi tal-votazzjoni. Qed ġan nirrepeti għaliex il-numru ta' kandidati huwa akbar minn numru ta' karigi. Dan huwa konformi mal-artikolu 15 paragrafu 1 ta' regolament u għal daqstant aħna rridu nagħmlu votazzjoni segreta nixtieq infakkarkom li issa jiena ser naqra din il-biċċa mill-regolament. Kulħadd irid juża karta waħda important points for our regulations and what we want to do in next 20 minutes. Et naqra punt importanti ħafna mir regolament u dak li ser nagħmlu fl-20 minuta li ġejjin fl-ewwel round għandna 14 il-pożizzjoni dawk il-kandidati li ġabu maġġoranza assoluta tal-voti sejrin jiġu eletti jekk in-numru tal-kandidati huma iżgħar minn numru ta' karigi aħna ser ikonna it-tieni votazzjoni. Jekk ikonna bżonn tat-tielet votazzjoni, maġġoranza eh, sempliċi tkun biżejjed. Rozdano koperty i karty do głosowania. Nixtieq ngħidilkom ukoll li l-envelopes u l-cards ġew imqasma. Nixtieq nistaqsikom biex tużaw il-cards li intom irċevejtu dawk biss. Tidu tagħmlu salib fejn l-isem tal-kandidati li intom tażlu. Dan għaliex hemm 14 il-pożizzjoni u intom għandkom massimu ta' 14 il-vot x'titfgħu il-karti li kollom iktar eh, slalek minn 14 eh, ma jiġux ikkonsidrati. Jekk eh, tridu tirranġaw xi ħaġa sejħu lil xer biex jitikom karta ġdida, l-karta l-antika tiġi mqatta. Jekk tagħmlu xi sinjali oħra fuq il-karta fuq il-vot, jew tagħmlu aktar minn salib minn 14 salib dan jagħmel il-vot ta' null. Met intom tlestu il vota kom itfaw il-karta fl-envelop. Il-votazzjoni hija miftuħa. Narġantenni kollegi jiena hawnhekk jgħat niftaħ il-votazzjoni.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 Sur Sajer, grazzi tal-mistoqsija tiegħek. Le, mem lebda, mem lebda numru minimu. Tista tivvota l-persuna waħda jew tnejn ma jimpurtax, grazzi għall mistoqsija tiegħek.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 Senjuri, min għadu ma tafax il-vot? Some of you are moving very quickly, I understand. Uħut minnkom qed jaġlu nifhem li huma jridu jieħdu sem fl-elezzjoni. Għal daqstant, ek joġobkom għamlu dan mill-aktar fis possibli. Uh, I am asking you second time. Is anybody... Attini darba, se narġa' nistaqsikom. Kulħadd ivvota it-tielet darba se nistaqsi. Kulħadd ivvota? Tajjeb wiss sinjuri. Zamykam głosowanie. Za... Il-votazzjoni hija magħluqa. Narġa' ntenni il-votazzjoni hija magħluqa. Issa nistaqsi l-minjot il-voti biex imur fil-kamra u issa ser nisospendi sessjoni un bat. Dan ser jieħu madwar sija biex aħna naġu inkomplu bis-sessjoni tagħna. Jista' jkun 45 minuta iżda mhux iktar minn sija. Dastant is-sessjoni issa hija sospiża.